rapport me Senjura Moran Chartier fuq il-prefinanzjament tal-programmi operazzjonali appoġġat inizjattiva favur l-impjeg ta' Zazax. Merci, Grazie ħafna, Sur President, Signora Komissarju. Jiena nidilkom il-lejla jina gburija, gburija tal-ħidma tagħna istituzzjonali fuq livell Ewropew. Kien hemm tassow ir-rieda bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u id-dispeċini il-Kunsill se jitlaq hawnhekk imma kien hemm tassow rieda bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u l parlament biex naslu mal-għar għal dan il-riżultat effettiv u għalhekk din l-effiċenza wkoll politika illi kien emblematika tal-istrateġija tagħna u lek, Sinjor Kommissarju, nista' ngħidlek grazzi minn qalbi għax bdejna il xogħol tagħna l-4 ta' frar u għada 29 ta' April u għalek naħseb illi hemm ftit deċiżjonijiet Ewropej illi jingħalqu mod tant effiċenti u ta' malajr. Jina nixtieq ukoll nirringrazzja ir-shadow rapporteurs kollha u Brando Benefej għal snd Jana Zinitska għal icr Martina Laġabava għall-Aldi eh, Gendi għall-ħodor u Patrik Jarik għall-Aldi. Eżis kollegi, aħna stajna eh, nwarbu differenzi tagħna, naqdu r-rida tagħna, għax konna nafu l-orientament li ridna nsegu u kienet il-loġika, x'kienet il-loġika tax-xogħol tagħna li nkunu effiċenti biex l-Ewropa tkun ukoll għal żgħażagħ u għalhekk konsenajt se ngħid li fl-aħħar mill-aħħar Eh, din il-fat il naħdmu għazzazax, ikona impiegi għazzazax. Għalix għax naraw illi fil-żoni eh, iktar diffikultajt fejnem għalmenu 25% ta' dawk li għandhom bejn 18 u 25 sena li mandom xogħol u għalhekk dawn huma l-iktar żoni eh, diffiċli huma l-pubbliku l-iktar diffiċli illi ħarġu żgħażagħ mill-iskola mingħajr kwalifiki jew dawk li għandhom diplomi imma ma setawx isibu xogħol għax m'hemmx eh, forsi korrespondenza jew koincidenza bejn it-taħriġ tagħhom u l-ħtiġijiet tal-suq tax-xogħol u għalhekk aħna għandna bżonn ta' sew nidħlu fil-qofol tal-ħidma tagħna. Hemm bżonn ta' ħafna rrida tajba kollha maqodin kollha flimkien biex inkunu nistgħu eh, naslu nagħmlu hekk E malajr. U għalek din l-strategija ta' xol tana bħala rapporter dan jina xtaqt illi fil-gruppi kollha politiċi nkunu nistgħu naqsmu kemm jista' jkun l-informazzjoni u għalhekk mal-Kummissjoni, mal-Kunsill ta' bejn niesna aħna e, wasanna fl-imkien biex nkunu nistgħu naslu għal rida politika tagħna fuq dan lan waħdini. Suċċess għaż-żgħażagħ. U għalhekk il-lejla iva gburija ta' l-Ewropa għaliex għax mhux biss stajna bl-unanimità nuru il tagħna ħaffifna ħafna żmien ta' ħin rekord u rispondejna l-ħtiġijiet tal-Ewropa u din hija l-Ewropa illi eh, nuru hawnhekk dan l-emiċiklu illi il-Parlament jaf il-bżonnijiet ta' żgħażagħ u għalhekk il-pjan operazzjonali ovvjament ħaddu il-ħin tagħhom biex isir operazzjonali imma dawk illi u ma meċċeja tal-proġetti insitu xandom son għandhom bżon illi kollom prefinanzjament li jkun wieħed importanti sinifikativ għalek ma' jint Signora Kommissarju għat illi dan il-preferenzjament imur minn wieħed fil-mija għal 30 fil-mija dan ifisser illi iva l-Ewropa taf xe tiġri fil-pajjiżi xinu mal bżonnijiet għax dawk li jresqu l-proġetti ma jistaw speċjalment fil-żoni l-iktar f'diffikultà jaċċessaw dawn il-fondi u għalek ehm, ehm, aħna fil-fat din eh, niġru kontra l-ħin u frankament nixti illi nkunu nistaw ikonna suċċess fl-imkien u il-lejla jemżon li kunu gburin tal-ħidma tagħna u nittama illi għada se jkollna vot importanti ħafna illi wassal messaġġ biex fl-istati membri inkunu nistaw tassow nibdow nejnu biex natu palata lil dawn il-proġetti favur iż-żaza għax aħna ta' dan għandna bżonn għandna bżonn ta' proġetti u għalek u għal-konsill li għandu bżonn jagħti imbottatura lill-istati membri biex dawn l-istati membri żaza jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-ħidma. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Grazie ħafna. Il-rapporter Moran Chartier fisem il-Kommissjoni Ewropea sa il-mikrofonu għal-Kummissarju Tissen. Grazie, President. Membri tal-Parlament, nishtiq nirringrazzjar il-Parlament u mod partikolari il-Sinjura Moran Chartier tal-li tal-priorità li tat li dan il-file u l-mod kostruttiv li ġi trattat. Jien nixtaq nifraħ mal-parlament ta' kemm ħaġlu biex sabu ftehim fuq dan il-punt kruċjali ta' assistenza għal impigi ta' zaza fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin nixtieq ukoll eh, nifraħ mal Mm, presidenza tal latvia eh, illi eh, l-istess u uriet illi eh, tat priorità għal dan il suġġett u li huwa suġġett illi l-istituzzjonijiet kollha jagħtu priorità lilu. Ma tantx għandna ħin fuq dak li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni ta' malajr tal-inizjativa e huwa importanti li natu l-impigi mal-ajr e, biex nejnu li l-żaza jitħlu fil-suq ta' xogħol. Aħna rridu issa inwet u e, l-impenji tagħna lejn ċittadini Ewropej. U dan aħna kollha kemm aħna namluh kollettivament billi nipproponu, ninnegozjaw u nadottaw ir-regolament malajr. Il-proposta li qed niddiskutu llum hija biex nitkelmu fuq xkiel illi illi stati membri identifikaw bħala xkiel għal tnedija tal-inizjattiva. Tal, tal aħna niproponu illi nżidu il-prefinanzjament għal 2015 għal kważi biljun euro. U dana sejjajn e, eh, jaġġel l-inizjativa u jilħa e, eh, 50.000 zazuħ. Aħna konvinti li il-proposta li ħat adottaw maġoranza kbira se tagħti inċentiv kbir lill istati membri biex il- eh, imexxu l-azzjonijiet u jagħtu għajnuna l eh, impegi eh, l apprendistati, eccetera. L-implementazzjoni tal-garanzija ta' Zaza issa bdiet fl-Istati membri kollha u hemm riżultati tangibbli f'ħafna Stati membri bħala eżempju li kien hemm li nistgħu naraw fil-rapport il-garanzija ta' zazah ta' impetus biex jisiru e, riformi strutturali tal-impigi u tal-riformi, e, u kol katalista biex iġib iż-żaza f'pożizzjonijiet importanti, l-emendi attuali tal-regolament u kol se jiffaċilitaw l-implementazzjoni f'waqta tal-inizjattiva, meta weħed islin l-urġenza Eh, eh, illi propju ġiet infasla biex eh, tiġi implementata malajr. għar Nishtiq nizgura l-membri tal-awla illi l-Kommissjoni għall-2015 se tillibera il-finanzjament immedjatament ma li jidħol fis seħi regolament. Issa l-kwistjoni principali hija il-kwalità tal-miżuri ta' appoġġ u fuq dan il kommissjoni ħad kompli timmonitora il-progress u naturalment namlu anki rapporti lejn il-Parlament. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, Signora Kommissarju. Fisem il-Komitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament, e Signora eh, eh Silvi Guillaume. Grazzi, kollegi. Din il-proposta edha tati risposta għal situazzjoni li tkellimna fuq u l-mentajna fuqhom wara il-tnedija tal-proposta tal-garanzija ta' zazah rajna li ma kienx hemm biżejjed għax kien hemm wieħed fuq ħames zaza li m'għandhomx xogħol u l-investimenti mhumiex biżejjed m'hemmx ambizzjoni biżejjed u dan kollu qed jattakka il-garanzija tal-żgħażagħ. Ġenerazzjoni sħiħa qiegħda tissogra tintelef u din hija miżura indispensabbli biex nimlew il-vojt bejn iż żaza eh, lawr eh, gradwati u mhumiex dawk li għandhom edukazzjoni intermedja u anki eh, tejnhom biex jibqgħu kuntatt mal-dinja tax-xogħol u twaqqaf il-qat fi żmien it-twil. Iż-żgħażagħ huma mill-qutin mill krizi u dinja eh, l-iktar vulnerabli u ma dawk li mandomx ħiliet. U dan għandu jirrigwarda eh, din l-inizjattiva anki zazah li jiġu mill-immigrazzjoni, dawk li għandhom problemi ta' saħħa, eh, emżon naħdmu mal-ajru, dan u għadak li għamel il-parlament, dawn iġranet. Grazie ħafna. Nistana fissem il-gruppi politiċi nibdew bil-onorevoli komi għal PPE. Grazzi, President. Nirringrazzja l-rapporter għal xogħol eccellenti eh, flimkien mal-Kommissarju. U jina kontenta bil-proposta tal-Kommissjoni Ewropea illi iżid il-prefinanzjament inizjali eh, għal eh, programmi għal garanzija ta' zaza. E, il-ħlas ta' biljun ta' euro minnaħat tal-Kommissjoni kif ukoll e, il-prefinanzjament e, mill-1% għal 30% se jagħti impuls kbir biex dan l-istrument isir operattiv meta wieħed is ċirkostanza illi l-istati membri m'għandhomx finanzi pubbliċi biex jappoġġaw dan dawn l-investimenti. L-Europa urid kemm hija interessata tneħħi il-qat Ma namel appelli l-istati u l-reġuni biex eh, fil-leġislazzjoni tagħhom iżommu f'moħħom eh, eh, il-problemi ta' żgħażagħ u jridu żommhom iżommu jgħatu priorità lil dawn suġġetti mill esperienza li kelli jiena essa deġa qiegħda fettini mandati jiena tħalta hawnhekk ta' meta kelli 26 sena rajt illi l europa taġġel u mux kif jgħazbu ħafna nisim ma' l-problema hija l-implementazzjoni. Il-fond ta' garanzija ta' żgħażagħ martajja tajjeb f'ċerti stati u mar ħażin ħafna fil-stati oħrajn u hemm bżonn nagħmlu analiżi u nikonkludi u ngħid li hemm bżonn ikun hemm iktar komunikazzjoni bejn l-Ewropa, l-Kummissjoni, l-Parlament u ċ-ċittadin, ċoe żgħażagħ għax ħafna drabi huma ma jafux li huma l-opportunitajiet li għandhom u jitilfuhom. Grazzi, Signora Comi taċċetta blue card, mistoqsija bil-blue eh, card, minnant kollega. Jiena xtaqt nistaqsi li Sinjura Komi peress li tkelmet fuq il-programm tal-garanzija ta' Zasa, nishtiq nsaqsija kija tafx illi l-orti tal-awdituri dal-aħħar għamlet rapport fuq u dan dan il-font u x'taħseb eh, fuq dak li hemm miktub fuq l-Italja fuq il-fatt li l-programm tal-garanzija ta' Zazah ma wasal għall-ebda benefiċċju għal pajjiż tagħna u hekk taħseb xilli fil-futur u hemmx kondizzjonijiet biex dan il-programm isir iktar effiċjenti. <clears throat> Nirringrazzja għal mistoqsija għax bħala viċi president tal-EPP u delega ta' Zaza qed nagħmel analiżi Ewropea u naturalment anki tal-Italja. Uh, fejn hemm il-gvernijiet ta' Forza Italja u naturalment Lombardija fejn fil-fatt hija gvernata mill-Forza Italja, il-garanzija ta' Zazah għandha riżultati l-aħjar riżultati fl-Italja kollha. Fuq l-Italja għad għandna ħafna x'namlu, però dan ma namlux bħala eh, kwistjoni uh, ta' partit għax eh, minn qiegħed eh, minn tilef xogħlu jista' jkun faxxista, komunista, liberali jista' jkun xi jkun. L-importanti importanti li najnuħ jerġa' jisib xogħol. Issa fisem il-grupp SND Issa nisimaw minnant Sur Bonifej. Grazzi, President. Aħna qed diskutu proposta eccellenti tal-Kommissjoni Ewropea. Il-Parlament u għeri responsabilta eh, billi adotta eh, dan il-rapport malajr u diġa sa nivutaw għali ħada. Dana se libera biljun euro għal dawk il-ċittadini Ewropej li la l-għat jahdnu. mil 5 miljoni ta' euro se jaslu 75 eh, miljun ta' euro nirringrazzja l-rapporter Eh, tal-impen taħħa u anki li sinjora Tyson għal xogħol eh, taħħa li rat eh, kemmija hija priorità kbira tal-SND li rat li aħna aħna interessati f'din l-inizjattiva lejn lejn iż-żgħażagħ billi tagħti iktar likwidità lejn l-Istati membri l-Ewropa għamlet tal parti taħħa issa l-azzjoni qiegħda fidejn l-Istati membri di juru jagħtu iktar inċentivi billi jagħtu komunikazzjoni effettiva f'dawn l-istrumenti u jizblukaw il-programm u naturalment iridu jaraw li l-offerti huma ta' kwalità u qegħdin iżidu il-professjonalità ta' żdaża. Hemm biex inkunu nistgħu nirrispondu b'effettività sissa anki bit-trasparenza u ġestjoni tajba tal-fondi. Il-Kommissjoni Ewropea għandha ta' monitorizza dan kollu flimkien mal-Parlament u għalhekk il-kollegi eh, fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali qed nagħmlu eh, eh, smih orali għall-Istati membri biex nitolbuhom jimxu jgħatu riżultati li nistaw naraw. Fl-istess ħin qed nitolbu lill kummissjoni Ewropea tkompli biex tagħti il-flus li hemm bżonn. Kull mm, stat membru għandu juri eh, l-impenn tiegħu fil-impenn fil-ġlieda kontra eh, il-qatta żgħażagħ eh, l-istati membri għandhom jagħmlu kull ma jistgħu biex iwaslu l-Ewropa barra mill-Kniżi u fuq dan aħna membri tal-Parlament se nkomplu nagħtu il-kontribuzzjonijiet kollha tagħna tagħna. Grazzi. Issa fissem ICR e, sinjura e, e, e Zitnanska. Grazzi. Kulħat jaf kemmu importanti li żgħażagħ jitalmu kif jaħdmu meta jkunu għadhom żgħar biex isiru membri attivi tas soċjetà. E, kulx eh, suq l europa għandu jgħattu għandu jgħati eh, opportunitajiet binar l-intervenzjoni tagħna, però aħna ma nexux f'dinja ideali imma fejn hemm eh, mieta' ta' iluf ta' zaza għada. Għal daqstant aħna bilna ma' rapporter biex nejnu l zaza Issa Zaza irċevew sinjal mill-Parlament Ewropew li aħna nixtiequ nagħmlu kull ma nistaw, kull ma u fissetatana. tagħna Eh, Pero dana mish l-aħħar pass, issa fidejn l-Istat membru jużaw u jagħmlu użu tajjeb eh, mill-flus li huma disponibbli u jekk jekk ma jagħmluhx so dan il-pass ikunu għedin jikkontribwixxu għal diżappunt ta' zaza. Issa sinjura eh, Labajova għal fisem l-alde. Grazzi U grazie anche li signora rapporter għax kena kooperazzjoni eccellenti u aħna u rejna li l-Europa tista tirreagixxi. Issa il-ballun qiegħed fil-naħa tal-Istati membri skont eh, rapport fil-gazzetta eh, ċek Praga għandha l-iktar eh, moment oli tal at eh, eh Pero eh, eh, eh, situazzjoni tal-qatija tajba ta' xi 2% ma' żgħażagħ u ma' xi 10 meta nqablhom mal greċa naturalment situazzjoni aħjar għax hemmhekk hemm il-69%. Però rridu nifukaw fuq raġunijiet li ir-reġuni li għandhom bżonn l-iktar lajnuna tagħna. Din l-inizjattiva għal qatt fost iż-żgħażagħ għandha budget ta' 3.3 biljuni Punt u Wieħed miljun se jkun immedjatament disponibbli u l-komplement għal Repubblika Ċeka. E, imma e, l-impigi għazzaza bżon u skont il bżonji tal-ekonomija u għal din ir-raġuni e, dawn il-passi bħal inizjattiva għandhom jiġu integrati b'miżuri nazzjonali, speċjalment it-transizzjoni bejn l-iskola u x-xogħol għandha tkun bla problemi u b'mod naturali u għal daqstan taħna irridu eh, impoġġu fl-imkien il-bżonnijiet, il-ħiliet u l-bżonnijiet tal-suq ta' xol. U rridu namlu għafaxli li jimbdew il-negozji u l-kumpaniji u l-startups u nirridu namlu kull ma nistaw fl-imkien biex nirsolvu biex nidġildu kontra l-kawzi tal-qat u mux niprovaw eh, nalmu n-nis kif jaħdmu fil-futur. Grazzi. Is-Sinjur Learik, Is-Sinjur Learik, grazzi President, Kommissarju, kollegi. Metan isu l-urġenza li nagħtu risposta għal Zaza bla xogħol u għal eh, u għal-livell ta' għat u aħna naqblu li nizblokkaw finanzjament u natu biljun għal għat fost iż-żaza. L-istati però jridu jimpenjaw ruħom biex dawn il-flus jaslu fidejn iż-żaza u jkunu effettivi minna ħal-oħra jridu namlu b'mod li intawlu il-programm biex il taħriġ ta' żaza jizdejt ukoll billi napprovaw <clears throat> il-rapport ta' sinjura eh, Eh, Morin Chartier, aħna nafu li mumiex bizzejiet biex nejnu 7 miljoni ta' zazah eh, eh, u biex jisibu xogħol. L-aċċess għal l-impik għandu jkun dritt u għandu jkun proġett soċjali tal-Unjoni Ewropea għandu jkollna servizz pubbliku u Ewropew ta' taħriġ u sikurezza ta' xogħol u urġenti li noħol u futura zazah Ewropew. Ewropej. Grazzi. Sfisem <clears throat> il-ħodor issa, il-sur Terry Rentke, il-sinjura Terry Rentke, president kollegi, jena ili għaw membru tal-parlament 10 snin u diġa imdejqa eh, mdejaqt li tkellem fuq il-qat fost iż-żazax u ma nara l-ebda azzjoni. U jena mdejaqt li l-istati membri ma jħdux il-responsabilitaħom bis-serjetà. U dejaqt issa nisma' dejjem l-istess klim. Forsi jena biss, forsi jena impazjenti, pero naf ħafna, eh, naf wis stejjer ta' zazah biex ma nitlifx il-pazjenza. Eh, eh, edin f'nofs l-2015 hemm bżonn wasal il-mument li tqumur għattu biżejjed issa dawn il-finanzi li qed jiġu proposti mill-Kummissjoni għal inizjattiva ja fl-aħħar waslet ilna nimbuttawa f'dan il-Parlament din il-proposta bi proċedura ta' malajra x'aħna kollha nemnu illi wasal il-mument, il-mument huwa issa irridu naraw illi l-Istati membri jagħmlu l-istess ħaġa, jużaw il-flus u jagħmlu mod li jilħu l-żgħażagħ dawn il-flus għax din hija responsabilità tal-Istati membri. Grazzi. Taċċetta eh, blue card mis Jakobcic. Jakobčić, Iva. Sur Jakobčić. Grazzi tal-li accettajt il-blue card tiegħi, jiena nixtieq nistaqsik. Anke jekk nifhem illi inti irrabjata, ma inti ma tajtx illi din id-deċiżjoni biex inżidu il- finanzjament tal-Kommissjoni. Ma taħsibx li dana qed juri l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u li l-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament edin edin jiproteġġu l-interessi ta' zaza għat ma taħsibx li dana qed isewwi il-kredibilità tal-Parlament? Grazzi tal-mistoqsija. Jina naqbel miegħek perfettament illi aħna naħdmu fuq din il-proposta ħafna u aħna ħdimna fil-Parlament biex immexxuh kemm biex naġlu kemm nistaw. però issa hija responsabilità tal-Istati membri jaġixxu għax huma għandhom responsabilità biex dawn il-flus jilħqu l-żgħażagħ u biex eh, biex dawn il-flus jiġu investiti fi programmi u jiġu użati fi ġlida kontra il-qat fost iż-żaza. E, signora Reintke. Issa għal grupp, grazie Signora Reintke, issa għal grupp FDD e Signora Agea. Al minuta. Grazie President, Commissario, grazie anche al rapporteur, aħna bilna qabilna ma'kom anki f'din il-proċedura urġenti. E, però jena nishtiq ngħid li l-operazzjoni e, irnessi, irnexxiet imma il-pazjent mit għaliex l-istati membri u jina s soltu namel kritika, autokritika, għax fl-Italja jisibu risor, risorsi importanti unbat jamlu ġestjoni ħazina eh, u jina uh, nistħi eh, fuq il-program tijaj bil-mod bil kif għamlu il-ġestjoni lejn iż-żaza. Et naħseb fuq il-garanzija ta' żaza illi għakaxa vojta li ma ġitx użata illi ma illi ma ikkonsidrawx il-bżonnijiet ta' żaza, il-prerogativi tagħhom tagħhom, l-opportunitajiet tagħhom. Ma kien hemm lebda monitoraġġ, ma kien hemm lebda informazzjoni lejn iż-żgħażagħ. Din hija l-evalwazzjoni li jiena nħoss li nista' nagħmel. Jiena nistħi eh, eh, li jiena membru ta' pajjiż illi eh, l-orti tal- Eh, awdituri għalet illi dinaja waħda mill-ħames pajizi illi eh, mawżawx il-dawn il-finanzi biex jgħinu l żaza L-Europa miexja imma pajizi le. Grazzi, signora Ġeja. Taċċetta essa eh, blue card minant isur Brando Benifej taċetta. Grazzi, President. Wara l-interess li eh, inti urejt għal dan il sujġett eh, nistaqsi li delegazzjoni tal-ħames tal-5 Stelle u Sinjura Aġea għaliex peress illi hija kienet shadow eh, ta', dan il rapport għaliex ma ġietx preżenti waqt il-laqat dak il- u f'dan il-kas setat kienet tikkontribwixxi Eh, eh, inti ma taħsibx illi eh, <laughs> il-ħidma fil-komitati hija importanti forsi anki iktar mill-minuta ta' intervenzjoni biex tiġi publikata fuq l-internet avolja edin fil-plenarja, grazzi. Ringrazzja il-kollega Brando Benifej, però peress li huwa peress li jiena membru ta' wieħed mill-grupp l-iżar Eh, żgħar tal-Parlament jiena rapporter ta' żewġ dossier. Meta nara sur Benifej prezent fil-Kumitat eh, bl-istess mod kif jiena nkun prezenti fil-Kumitat, allora sur Benifej kun jista' jagħmel kritika kollha li jixtieq. E sur Letta illi inti taf tajjeb eh, u tkellem fuq dan il-programm tal-garanzija taż-żgħażagħ u qal li kien hemm miljuni ta' impigi u, bat falla eh, palla, falla kompletament. Grazie. Il dan l-argument italjan kien interessant, interessanti ħafna. Issa naddu għassur Marushi. Pani Przewodniczący. Grazie ħafna. President, Senjuri. Irridu aħna nirrikonoxxu li l-qat fost grupp partikolari, f'dan il kaset qed nitkellmu dwar iż żazax huwa element tal-qat. Jiġifieri ma nistgħux aħna ninjoraw l-affarijiet. Jekk se noħorġu bi oddot artifiċjali sabiex biex indaħlu dan il-grupp fis-suq tax-xogħol, Dan ħajfisser żieder fil-qat eh, fost gruppi oħrajn, per eżempju, dawk li huma xellugija, dawk li huma osra, dawk bil-qara. Ma nistawx niġġieldu kontra sintomi imma l-kawżi il-kawza sistema ekonomika mhux effiċenti, in-nies mhux qed jimpjegati mill-kumpaniji ma mill-konsumaturi. Meta l-konsumaturi jkollhom il flus u mbagħad jonfqu dal-flus u ikun hemm żieda f'livell ta' l-impjieg. Grazzi. Tom Vanden Kendelare għal PPE, minum ta' nofs. Grazzi ħafna President, Kummissarju, kollegi. 7 miljon zazu zazuwa huma qiegħda ċifra vera olja, mhux sostenibbli. Hemm piżijiet finanzjari mhux biss fuq il-futur tagħhom ma fuq l-Unjoni kollha kemm intlaħaq e, bil pass importanti l qudiem qed nagħtu spinta l qudiem l-inizjattiva dwar għal għaż għalek għalhekk iż żazax jkunu jistgħu jisibu il-posti tax-xogħol Fossit eh, fl-edukazzjoni taħriċ għanna l provi li l-Europa tista taħdem malajr meta jkun hemm bżonn. Qed nuru li l-Europa tista tagħti riżultati kbar. Issa rridu nassiguraw li dan il-flus jiġi implementat. M'għandniex eh, noqogħdu lura dan il-prim finanzjament imma huwa pass wieħed il-qoddim hemm son ta' iktar xogħol sabiex insolvu din il-kwistjoni rridu aħna nkomplu napplikaw strateġija fuq medda twila ta' żmien b'intraprenditorija aħjar fost iż-żgħażagħ li jkun hemm rabta mal-ħiliet flessibilità fis-suq u speċjalment il-posti ta' xogħol sostenibbli. Kellna bżonn aħna nagħtu d-dismin tal-qudiem issa sal istati membri sabiex jieħdu l-azzjoni. Mux għed nitkelmu bis dwar se jamlu l-istati membri, aħna rridu nsaqsu l-nanfusna xinu l-pass li mis. Kull persuna li taftila pċess, den taħseb dwar il-pass li mis, rridu namlu l-istess għalli bekk nistaw imwaqfu l għad post iż-żazax. Juta Steinrock. Leider haben wir heute. Iva, sfortunatament, l-lum, nix ir-raġuni biex niċċelebraw l-ebda suċċess minħabba illi qoddim is-soluzzjoni tal-problema tal-qatfa stizzaza ħadna lura ħafna. Din hija storja li isa ma ħad qatt, Iżda nirringrazzja daw kollha illi parteċipaw fil-ħidma u għamlu minn kollox sabiex nippruvaw navanzaw. Na tant ilna nisimaw ħrejjef u paroli illi għajjena il-koll, iżda għatfadal ħafna x'namlu r-riżultati għadu mhumiex sodisfaċenti għal kulħadd. Jiena naħseb illi hija ċara għal kulħadd speċjalment għalina soċjalisti li aħna għandna rridu nassumu responsabilità komuni tagħna ma nistgħux insolvu l-problema tal-qatt permezz tal-austerità. tal qatt permezz tal austerità tal Jina naħseb li dawk l-istati membri li permezz tal-tfaddil tagħhom huma eh, qed jaraw li xorta waħda għandhom bżonn lajnuna tal-kofinanzjament u appoġġ. L-appoġġ iżda irid ikun qed jiġi permezz tal-riformi strutturali ġlida kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ għandha tinżamm bħala priorità għalina l-kollu. Inti qed, Sinjar President, illi mhux biss fl-istati membri għandha tkun priorità u fl-istituzzjonijiet iżda kullimkien. U anka għal-gvernijiet nazzjonali rridu nsaqsuhom issa fejn mamlux progress u dan kollu huwa fl-interess tal żazah tagħna li għandhom bżonn perspettivi għal-ġejjin u għal din raġuni aħna rridu nagħmlu minn kollox sabiex ngħinuhom. Grazzi ħafna, Sinjora Steinruk. Issa nixtiqna dil-mikrofonu l-Lantija McIntyre għal-minuta. Grazie għafna, President. Nixtieq nirringrazzja l rapporter u nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju u kol il kol kemm aħna nirrikonoxxu li l qat fost iż-żgħażagħ hija kwistjoni ferm serja u hemm għall-azzjoni għalhekk ekina nappoġġa din il proposta sabiex li permettu li r-rizorsi li ġew allokati jintużaw b'tali mod li l-implementazzjoni tiġi mħaffa fl-istati membri imma għandi l-inkwiet u koll li l-prefinanzjament jista' wassala l iktar pressjoni fuq il font iktar tard, un bat fissni li ġejn se nirġu mitluba sabiex nivutaw fuq fondi tazzjonali li rridu jiġu allokati l din l-sanativa l-zazax. Il-grupp ti għajdem tal-appa disċeplina tal-bagġat u il-fasil tal-politiki li jgħatu il-rizultati. Din mandiġ tkun eċezzjoni, rridu namlu l-monitoraċ tal-rizultati. Sa biex ikonna impatt rridu naħdmu fl-imkien ma l-istati membri sa biex noħġu bi soluzzjonijiet immirrati li konformaw ma l-sfidi lokali li jizdu fl-istati membri individuali eżempju fir-Renju Unit eh, u ma użaw din l-inizjattiva ħalli jiġu jimxu jitfita ma l-programmi nazjonali u fil-West Midlands iż il-reġun tiegħi u ma għamlu hekk u estendu dan il-programm mezza u inkludow subijiet differenti u fil-West Midlands arajna 2.2 eh, miljun apprenditorjat li nbeda matul dawn l-aħħar ħames snin u żajna dan il-mezz eh, sabiex eh, insolvu l-kwistjoni. Issa se nadi l-mikrofonu l-Sinjura Suber għal minuta. Grazzi ħafna, grazzi President. Iżita fil-prefinanzjament tal-inizjattiva favur l-impieka ta' Zazax huwa għapassa tajjeb il-qudiem minn peress li l-fondi kienu baxxi l-istati membri iltaqgħu ma' problemi sa biex jagħtu l-kofinanzjament ta' dawn il-fondi Ewropej. Ta' spiss eh, u ma dawk eh, blikbar ratio ta' zat li ma jikunux jistaw jikontribuixxu għal dan il-font. L-ammont li jem palissa u għafqas dak li huwa meħtieġ sa biex ikolna impatt fuq il-ġlida kontra l-qatt fost iż-żazax se jkollna bżon ta' wieħed u 20 biljun. Kien hemm imma din iż żida ma kienx bizzejiet ma nafx hekk in-numru ta' postijiet ta' xogħol li se jinħolqu se mbagħad inneħħu postijiet oħrajn ta' xogħol dawn ħajkunu b'kuntratti permanenti jew inkella xi tip ta' internship. Din hija garanzija imma hija garanzija ta' nuqqas ta' ċertezza. Grazzi ħafna, nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Lampros Funtulis għal minuta. Jekk joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi President, kollegi din l-inizjattiva taħdem fuq problema <coughs> li hija mifruxa ħafna f'pajjiżi Fil-Greċja ir-rata ta' fost iż-żazax uffiċjalment hija ta' 60% forsi hemm rata ola mod mhux uffiċjali u mhux qed naraw possibiltajiet li s-sitwazzjoni ħadd titjieb minnu fih. Minħabba l-fatt li aħna qed naħdmu fuq din il-kwistjoni b'mod ħażin, minflok ma nippruvaw aħna noħol u posti ta' xogħol qed nifukaw iktar fuq it-taħriġ mill-ġdid u affarijiet oħra. Għalek, fl-axar mill-axar mus se namlu xejn sabiex noħol u postijiet ta' xol ġodda u għet namlu għatta parsi li vera importana imma kull ma namlu tinsibu mezzi kif nistaw noħorġu l-flus mill-budget Europa. Mikela Sorġevoj għal minuta u nofs. Grazie ħafna. Grazie ħafna sur Viċi President. Vera nilqa deċiżjoni ta' rapporter u ta' kollegi Oħra u kol sabiex il-proposta tal-Komissjoni tiġi appoġġata ġifri sabiex ikun hemm żieda tal-ammont ta' prifinanzjament għal l-inizjativa favur l-impjega ta' Zazax. Il-prifinanzjament ta' biljun euro fl-2015 Dan qed juri li l-Unjoni Ewropea qed tieħu din il-ġlida kontra l-qatfos iż-żgħażagħ bis-serjetà. Jekk aħna vera nixtiequ li dawn il-fondi jintużaw b'mod effiċjenti mela rridu namlu il-monitoraġġ ta' kif il-gvernijiet tagħna jużaw dan il-flus. Jiena għandi kuntat mill-qrib ma' l-uffiċjali fil-Ministeru għax-xogħol tagħna u nara kif qed jiġu mħejja l-programmi. Skont l-informazzjoni tiegħi ir-Repubblika Ċeka vera mħejja tajba eh, sa biex tuża dan il-fondi ta' prefinanzjament, speċjalment f'dawk ir-reġuni fejn hemm livelli vera ora ta' għat barra Prag, Praga hemm eh, żewġ reġuni oħra li għandhom rata ta' għata iktar minn 25% fil-mija fost iż-żazax eh, li għandhom sa' 25 sena, għalek nishtiq nara iktar appoċ ta' taħriġ vokazzjonali li rrid jiġi finanzjat permezz ta' dan il-flus u rridu naraw ukoll bħala investiment fil-futur tagħna investiment li se jagħti inċentiva u fiduċa liż-żgħażagħ kif ukoll għal mina ħaddem. Jiena tnieħu vera gost li din il-proposta kisbet daqshekk appoċ. Is-Sinjora Marita Ulfskok għal minuta. Grazzi ħafna, President. Iva, smajna eżempji tal-Italja oħrajn imma se nitkellem dwar l-Iżvezja, pajjiż bi kondizzjonijiet soċjali u ekonomiċi li jistgħu jiġu kunsidrati bħala inqas problematiċi. Imma anka fl-Iżvezja rata vera olja ta' għat fost iż-żazax u jenata iktar appoċ permezz tal inizjattiva li zazax eh, fl-Izvezja. Sena l-oħra il-gvern eh, id li jużi juża parti minn dan l-appoċ bis eh, għax ma il-gvern ma xtaqx jikontribuixxi mill-budget tiegħu għal fondi tal-Unjoni Ewropeja. U Iva, dan il-prefinanzjament jista' jwassal għal riżultat imma hemm xi pajjiżi għal raġunijiet ekonomiċi li jisabu vera impossibbli li jfinanzjaw dan il-fond li eh, huma ma kellhomx il-flus fil-budgets tagħhom sa biex jikontribwixxu għall fond Il u jista iva jinsab il-flus biex iżazah jinġu mejjuna. Din hija opportunità li għanna natuwa l-żaza. Grazzi ħafna. Issa nixti nadil mikrofonu l-Sinjura Ann Sande għal minuta u nofs. Minuta demi. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, grazie Presidente. Jiena nixtieq eh, nifraq eh, il-rapporter, il-rapporter għanek u nixtieq ukoll eh, nifraħ lill-Kummissjoni. Il-prim finanzjament sa biex natu spinta l-qoddim l-program li se jġilet kontra l atfas iż-żazax din aħbar tajba u prova li l-Unjoni Ewropea qed tieħu azzjoni konkreta veloċi kemm jista' jkun u b'mod effettiv fi żminijiet ta' kriżi. Dan il-klim kollha ntqal qabel issa sta għall-istati membri jridu jieħdu passi partikolari jridu nippromovu l-apprentistati, l-intraprenditorija u kol u rridu u kol natu għam taħriċ eh, sa biex jihdu ix-xogħol fis-settur digitali. Issa nixtieq nitkellem dwar iċċaqli transkonfinali il-mobilta għax bekk iż-żata ħajkollhom opportunità sabiex huma jinvolvu ruhom f'opportunitajiet professjonali li lin mill-pajjiż tagħhom. Jekk jixtiequ jagħmlu hekk, l-ewwel qabel kollox iridu jitalmu lingwi oħrajn f'pajjiżi Franza, il-gvern Franċiż qed jippjana li inneħħi il-lezzjonijiet tal- lingwi barranin u eh, dawk lezzjonijiet bilingwali rridu wkoll iktar informazzjoni dwar postijiet ta' xogħol barra mill-pajis u rekonoxximent aħjar tal-kwalifiki. U eh, bekk kunu nistaw aħna nagħmlu progress flimkien sabiex niġġieldu kontra il-qatt. Grazzi ħafna. Issa nixtieq uh, eh, naddi il-mikrofonu lil Vilja Blinke Ċibute. Għal-minuta. Grazzi ħafna, President, nixtieq nifraħ li rapporter u nappoġġaw koll l-impen tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm żieda fir-rata ta' prifinanzjament. Għax bekk l-istati membri ħajjiġu mejjuna sabiex jiġġieldu kontra il-qatt b'mod effeċenti u effettiv. Iż-żgħażagħ għandhom bżonn li jiġu mejjuna sabiex isibu posta xogħol sabiex ikomplu l-edukazzjoni jew inkella sabiex jieħdu internships. Kont l-aħħar rapporti minħabba il-sitwazzjoni prekarja tagħhom mhux l-istati membri kollha setaw jimplementaw l-inizjattiva Zazax għalek din il-proposta huwa pass importanti l-qoddim fl-investiment ta' Zazax. Waqt li qed nimplementaw il-miżuri sabiex nimpiegaw iż-żgħażagħ irridu nagħtu iktar attenzjoni lil dawk bi livelli inqas ta' edukazzjoni in-nies b'diżabilità lew in-nies li għandhom problemi ta' saħħa Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li l-qatt fuq medda twila ta' żmien jew falliment li persuna ssib xogħol dan għandu impatt negattiv fuq l impatt negattiv fuq l-ekonomija kif ukoll fuq iż żazax stess. Pereżempju huma jistgħu jispiċaw li jisiru kriminali jistu jkollhom u jibbatu minn problemi tas saħħa kemm mentali kif ukoll fiżiċi. Rridu aħna nagħmlu l-aħjar li nistgħu minnu fih. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi din mikrofonu lid deputat Javi Lopez għal minuta. Parla bienvenida i felicitar il-trabaħ. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox permetti li nilqa il-kummissarju nishti nirringrazzja tal-li er, dan il-primanzjament inbeda u nishtiq nirringrazzja u koll kummissarju għal klim tagħha fuq ix-xogħol tal-Parlament. Dawk il-pajjiżi li l-iktar għandhom rati ola ta' qatt huma dawk li għandhom l-ikbar deficit fil-budgets tagħhom ma kullat namlu għawnek, et nitfaw it-sokkor fil-kafe. Jew hekk ħajsir jekk mhux se ikorreġu il-politiki makroekonomiċi li qed jolqot ħażin il postiet tax-xogħol. Fin-nofsinhar tal-Ewropa għandek l-istess rata ta' qatt kif hemm fil-medda ta' Gaza, ġifiri din situazzjoni ta' emerġenza. Il-Parlament Ewropa u l-Istati membri rridu jisolvu s-situazzjoni. Grazie ħafna nixtieqna din mikrofonu Issa, nixtieq propja naddi għal proċedura Catch the Eye. Signor Deriklum tal-PPE, grazzi ħafna President nixtieq nifraħ li rapporter Shadows u speċjalment il-Kummissarju tal-li um, resqulna dan ir-rapport uh, b'mod uh, vera malajr u um, f'mument vera xira, uh, rapport vera importanti għazzazax Ewropej, ġifiri li issa jafu li se jieġu appoġġati se jenataw it taħriċim u l-edukazzjoni sabiex ikunu jistgħu jisibu xogħol. Il-fatt li l-Ewropa tipproponi li eh, tagħti dan il-prefinanzjament dan qed jibgħat messaġġ importanti li l-istati membri li jieħdu azzjoni u jiena mħeġġa wkoll mill-klim ehm, tal-Kummissjoni li se jagħmlu l monitoraċċa dan il-proċessu se jagħtu rapporti regolari l-Parlament Ewropew fuq din l-inizjattiva tal-finanzjament Għazza zaħħiex importanti li dan il-finanzjament jintefaq b'mod li huwa ta' valur, speċjalment fil inta tal-ħiliet, taħriġ edukazzjoni, għax ta' fl-istorja tagħna aħna edukajna iż żazax u dawk li ma kienux ta' seg żazax fi karriri li biħiliet li mumiex meħtieġa fuq il-posta xogħol li ġifri importanti li jkun hemm konformità mal-ħtiġit li jeżistu fil-posta xogħol importanti li nifokaw fuq il-ħiliet li huma meħtieġa għas suqtana tal-lum. Grazzi ħafna. Nad il-mikrofonu li deputat Viktor Negrescu. Grazzi ħafna, grazzi President. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter u l-Kummissjoni Ewropea għal din il-proposta kif ukoll implementazzjoni ta' dan il-proġett qed nitkellmu dwar 7 miljun zazu zezuwa li huma eda. Iva, biljun euro ta' prefinanzjament dina miżura tajba ma tirċi timxin fit ma' miżuri oħrajn u Iva, importanti li neħdu azzjoni iktar malarsa biex niġildu kontra l-qat u iż-żieda fil-finanzjament dan was sinjal ieħor pożittiv u nixtieq li l-istati membri jagħtu tweġiba pożittiva għal dan is-sinjal. Fil-każ rumanija iva fir-Rumanija għandna l-appoġġ meħtieġ sabiex nimplementaw dan il-miżuri għax Rumanija kienu fost l-ewwel stati membri li implementaw il-proġetti għal garanzija għaż-żgħażagħ u l-impjeg tagħhom. Importanti wkoll li jkun hemm proġetti konkreti sabiex jiġu mejjuna dawn iż-żgħażagħ mhux biss li nitfgħu flus lej l-affarijiet. Grazzi ħafna. Tara sejta da pilotis notis Marjas. Naddi il-mikrofonu Sur Marjax. Grazzi ħafna. Din l-inizjattiva għal qat fost iż-żazax sabiex um, innaqsu rati għamna iktar minn 5 miljun um, persuna edha fl-Unjoni Ewropea fost iż-żazax imma qed tatu ammont ta' flus imma fl-istess jien sur Draghi qed jagħti ħafna iktar flus biex jiġġielet kontra deficit fil-budget ta' pajjiżi oħrajn. Ir-rata ta' advera olja f'ħafna pajjiżi inklus il-Greċja, Spanja u Portugal. U is-settur pubbliku m'għandux il-fondi meħtieġa sabiex jinbdew dawn il-fondi li se joħolqu postijiet ta' xogħol ġodda kif ukoll posti ġodda ta' taħriġ u edukazzjoni, ma fl-istess ħin Draghi u il-klikka tiegħu fil-Banket Ċentrali Ewropew qed eh, jippruvaw jifgaw il-Greċja. Grazzi. Inti taċċetta blu kod, b'karta blu, mid-deputat Navavkov. Sir Navavkov. Господин председател, благодаря и за това, че приехте синята карта. Безспорно важно е увеличаването на с 30% на предварителното финансиране. Iva, vera importanti li aħna nkaċu l-prefinanzjament bi 30% għal-programmi li għandhom lan li u iktar postijiet ta' xogħol għażażax imma ma nix ninsew ir-riformi u l-investiment ma nistawx ma nagħmlu xejn. Hemm differenza kbira bejn l-istati membri u vera diffiċli li il-finanzjament jenata sta l-istati membri issa li jieħdu l-isforzi sabiex jimplementaw il-finanzjament u sabiex jagħmlu riformi. Inti x'taħseb dwar riformi? Eh, Marjas, parakalaw. Ma ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο και να πω το εξή. Grazie ħafna, grazie kollega. Mela nixtieq ngħid li bħalissa sabiex il kofinanzjamenti isir irridu aħna l-fondi imma minħabba l-bailouts u l-memorandum m'għandniex aħna l-fondi disponibbli għalibek il-Greċja tkun tista' li tagħmel il-kofinanzjament sabiex ikonna u niksbu ir-riżultati li suppost um, għandha tagħti din l-inizjattiva kif diġà tilkom il-banek grigi qed jiġu f'gati um, mill-Bank Ċentrali Ewropew u li fil-prattika laqassa euro l banek Grigi sabiex ikunu jistgħu jinvestu dan huwa fattur bażiku għal Greċja. Grazzi. Ah, Ora eh, la signora diputata Brandika Bilbao. Grazzi ħafna l-Onorevoli Deputata Brandika Bilbao. Grazzi ħafna, Sir President, Aziza Kommissarju, jiena naturalment nappoġġa din ir-riforma tal-mod ta' kif għandu jitħaddem il-Fond Soċjali Ewropew, ħallibek aħna nkunu nistgħu naraw l-inizjattiva taż Zaza tkun tista' tkun implementata b'mod iktar effiċenti. Aħna nafu li hemm ċertu stati membri illi xorta waħda ma ħarġux programmi operattivi u naħseb li ħafna drab il-problema tkun li ħafna pajjiżi għandhom ħabta jagħmlu programmi ċentralizzat. U mhux qed inħalluha f'idejn l-awtoritajiet reġjonali huma l qreb taċ-ċittadini li huma l-iktar kompetenti sabiex jagħmlu dan ix-xogħol. Naħseb illi sabiex ikollna daw is-subil bejn settur privatu pubbliku u jkollna l-aħjar riżultati, hekk iridu nagħmlu u importanti li jkollna l-fondi iżda f'dan iż-żminijiet jiena nsaqsik għandek xi pjanijiet sabiex tagħmel din it-tip ta' analiżi illi kienet issuġġerita. Grazzi ħafna issa għandna is-Sinjura Paloma Javez Perbeħu. Jozza ħafna, Sinjura President, nixtieq nagħmilha ċara li aħna maħniex kontra il-programm ta' garanzija zaza, iżda ma naqblux mal-mod li qed ikun implementat f'ċertu pajjiżi. Inkluż fi Spanja aħna favur il-finanzjament minn qabel, iżda ma naħsbux li din hija l-unika soluzzjoni għal problema hemm bżonn li konna programmi attivi ħalli aħna nkomplu niġġieldu kontra problema tal-qatt fost iż żaża Aħna rajna tnaqqis tal-attività ekonomika li hija ta' dannu għal zaza fis-suq tax-xogħol u l-problemi tal-qatfas taż-żgħażagħ maħniex ħansolvuhom billi innaqsu l-benefiċċji u minflok nagħtu dawn il-flus l kumpaniji jiena naħseb li minflok irridu nifru taħriġ jekk irridu verament illi nofru xogħlijiet ta' kwalità il-Kommissjoni tista' tara illi dan il-programm jista' jkollu effett marġinali f'ċertu pajjiżi u l-rapport tal-Qorti tal-Awdituri urew biċċar il-periklu fl-implementazzjoni ta' dan il-programm għalhekk għandna bżonn ta' investiment kreattiv kif ukoll żieda fil-pagi u benefiċċji oħrajn. Grazzi ħafna sa' għandna l issur Marko Valli. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nħu din il-minuta billi nipprova nġija l kummissarju twiet xi ħaġa. Nixtieq li festin li ġejjin programmi kollha li huma maħsuba sabiex jiġġieldu kontra l-problema ewlenija tal-qad fost iż-żaża tista' toffrilna wkoll valur miżjud. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk kif eh, qed tisir f'pajjiżna illi l-President ta' pajjiżi qed jgħid tara rebħa kbira l-Ewropa ra kemm il miljon ta' fondi nexinna nġibu u f'daqqa waħda maħniex qegħdin naraw illi kienem offerta illi natat l-ammont ta' nis illi intqalu xi 12.000 biss ingħataw posta xogħol mill-40.000 li intqal ġifieri jiena naħseb illi jekk ipqaw sejrin hekk iktar ħajkun hemm xi tiċismu fost ċittadini Ewropej minflok fiduċja fl-Ewropa. Grazie ħafna, Signora Slovetska. Grazie ħafna, Sir President, Signori. Minħabba situazzjoni diffiċli ħafna li nsabu fija zaza fl-Ewropa, naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li hija maħsuba sabiex aħna insaħħu l-fondi għal finanzjament minn qabel għal din l-inizjattiva tista' tisina l-opportunità li ntejbu din is-sitwazzjoni. Qed neħdu gost lill parlament Ewropew flimkien mal-Istati membri lesti li adottaw il-proposta mingħajr emendi ħalli bekk jista' jkun hemm ir-rilax ta' dawn il-fondi mill-iktar fis possibbli. Madana kollu jiena naħseb li dawn il-fondi mhumiex l-unika soluzzjoni għal problema li għandhom l-istati membri f'dan il-qassam. Mill-bidunet tal-implementazzjoni tal-inizjattiva kien hemm problemi fl-implementazzjoni kif ukoll fil-kontroll tal-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva. Aħna nistgħu nifmu li il- ħin huwa ta' importanza kbira minħabba li dawk li l qiegħda għal tul ta' żmien eh, partikolari u twil li jista' jkollhom problemi sabiex jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol u jinsabu f'sitwazzjoni fej jintasbu f'daqqa waħda foqra. Għal raġuni l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għandhom poġġu iktar pressjoni fuq l-Istati Membri. Ringrazzjakom ħafna. Grazzi ħafna Sajvan Ivan Grazzi, va naħseb li dinja proposta eccellenti minn ħadd il-Kummissjoni. Jiena naħseb illi din aħbar tajba ħafna għaż-żgħażagħ kollha fl-Ewropa minħabba illi fl-aħħar qegħdin narfu dak illi kienu qegħdin jitolbu il-membri tal-Parlament Ewropew aħna xtaqna li konna zida ta' prefinanzjament għal 33% għal garanzija tal-inizjattiva ta' Zaza li xi ħaġa li aħna ilna nitolbu għalija u nistennewa. U Aziza Kummissarju, issa fl-aħħar ħanuru li aħna kredibbli pal Unjoni Ewropea minħabba li jekk nistgħu nuru li verament jinteressana li nsolvu l-problema tal-qatt fost iż speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa. Mela issa x'fadlilna nagħmlu? Issa dak li fadlilna namlu huwa illi nsibu ħolqa ġdida fil-katina li tista' titspiċċa għal kollox nixtieq li l-istati membri jkunu e, ikollhom iktar kontroll ħalli ma jkunx iktar e, problemi fil-katina. Grazzi ħafna, is-sur Novakov. Grazzi ħafna, Sur President. Mela ħna għandna kemm smajna l-finanzjament minn qabel ta' dan il-programm tal-Unjoni Ewropea li ħajżdi ta' 33% din hija proposta tajba ħafna u ngħid proset lill-Kummissjoni iżda hemm bżonn li aħna fil-fatt nisqu daqsxejn iktar u nafsu fuq il-komunikazzjoni. Ħalli nakkumpanjaw l-inizjattiva aħna rridu niftakru kemm għandhom rol importanti l-awtoritajiet reġjonali u lokali u sabiex din informazzjoni tilħaq li żgħażagħ tagħna aħna rridu nużaw lilhom. U allura jiena ninsab ċert illi l-istati membri u l-autoritajiet lokali u reġjonali għandhom jużaw il-kapaċitajiet tagħhom ħalli implementaw ir-riformi li hemm bżonn ħalli bekk inkun nistgħu insaħħu il-mod ta' kif jaħdmu u l-kontribuzzjoni li jistgħu jagħmlu l-aġenziji tal-suq tax-xogħol ħalli bekk nagħmlu aktar faċli illi żgħażagħ ikollhom xogħlijiet ta' kwalità. Grazzi ħafna bekk temmejna l-proċedura ta' KHDA u san nishtiq nistieden l-Sinjura Viċi President Tyson sabiex tikkonkludi dan id-dibattitu. Grazzi ħafna, Sur President. Membri onorevoli, nsellmilkom jina ninsab kontenta ħafna Blackpoach li għat ittuni għal din il-proposti li kważi smajtu minn fomkom il-koll. Jiena saħaniħu dan l-appoċ miegħi meta nitkellem mal-Kunsil ta' mal-fmejju aħna ħankunu f'pożizzjoni li niggarantixxu illi verament ikun hemm ir-rilax ta' dan il-finanzjament minn qabel għal din l-inizjattiva sal-aħħar ta' din is-sena ħajkonna rapporti tal-implementazzjoni ħata tal-Istati Membri ħa naraw eżattament x'tip ta' movimenti kien hemm x'tip ta' suċċessi ntlaħqu nittama li jkun l-okkażjoni li nagħmlu dibattitu ieħor dwar dan is-suġġett hawnhekk f'din l-istituzzjoni. Rridu wkoll analizzaw l-impatt ta' dak li aħna qegħdin nipprovdu permezz tal-Fond Soċjali Ewropew u anke permezz ta' din l-inizjattiva speċifika maħsuba għaż-żgħażagħ. Rridu naraw eżattament dawn l-inizjattivi u dawn il-fond x'tip ta' benefiċċju offra l-żaza, x'tip ta' valur miżjud u progress offrilna l-istati membri anke fuq livell lokali u reġjonali u l-awtoritajiet fuq dawn il-livelli għandhom jgħinuna ħalli jakkumpanjawna f'dan il-proċess. Kien hemm min saqsina jekk dan il-li qed nipproponu ix bizzejiet, le mhuwiex bizzejiet l-inizjattiva taż Zaza, mhijiex ħadd iggarantixxi li żgħażagħ kollha f'daqqa waħda ħajsibu xogħol. Aħna fl-Ewropa ma nistgħux insibu soluzzjoni nipprovdulhom xogħol lilhom il-kol weħidna. Aħna din l-inizjattiva hija maħsuba bħala għajnuna. Aħna nafu li f'ħafna pajjiżi u f'ħafna reġuni kien hemm verament problema ta' natura finanzjarja sabiex jipplementaw ċertu proġetti u aħna edna li billi nżidu l-finanzjament minn qabel, aħna verament nistgħu ngħinu l dawn il-pajjiżi ħalli jkun jistgħu jimplementaw dawn il-proġetti. Għandna l-fondi mbagħad tal-Fond Soċjali Ewropew u tal-Fond tal-Iżvilupp Rurali u għanna u koll il-fondi fil-program ta' innovazzjoni u anka programmi oħrajn soċjali zdajva nafu li dan li jatnamlu namlu mhuwiex biżejjed fil-kuntest ta' dan il-finanzjament minn qabel għall-inizjattiva favur l-impjieg ta' żgħażagħ għalhekk il-Kummissjoni tagħmel minn kollox sabiex nilħu livell tajjeb illi jgarantixxi li noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u sitwazzjoni iktar sostenibbli stabbli. Għalhekk beħsibna illi nimplementaw inizjattivi ħalli ngħinu li dawk li ilhom qiegħda jsibu xogħol. Aħna nixtiequ li jkun hemm taħriġ vokazzjonali ta' kwalità aħjar għaż-żgħażagħ ċertu gwida u pariri li nataw li zaza għal-karriera illi jistow jibdew u jien naħseb jekk l-istati membri kollha jagħmlu l-parti tagħhom aħna nkunu nistgħu ntaffu il-pressjoni l pis fuq iż-żaża. Jiena konvinta minn dan li qed ngħidilkom nittama illi ħadkomplu tappoġġawni kif għamiltu l-lejla, ningrazzjakom għal darb oħra u proset tal-mod ta' kif intom għaddejtu din l-inizjattiva mill-Parlament. Grazzi ħafna s-sinjura Moran Xartħi. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Kummissarju. Jiena nixtieq ngħid proset lilek tal-mod ta' kif permezz ta' dan ir-regolament. Inti flimkien mal-kollegi tiegħi għettenna nelbu xkien il-lider illi kienet xi ħaġa li ma nistgħux għagġi fil finanzjament minn qabel. U dak li aħna qegħdin nagħmlu issa permezz ta' dan il-pass huwa li qegħdin nibatu sinjal ċar li ċittadini tagħna li l-Ewropa qiegħda taraf x'inhuma l-problemi f'dan il-qasam. Issa meta naslu għal-votazzjoni għada eżis kollegi ejja ma ninsewx u ma noħolmux hija aħna nafu li l-finanzjament minn qabel dan il-pass li ħan jihdu. Issa huwa parti żgħira mill-ġlida illi edin immexxu bħalissa kontra il-qat fost iż-żgħażagħ kif qalet il-Kummissarju. Iżda, jekk aħna verament irnexxinna nibatu messaġġ ċar u b'saħħtu permezz tal votazzjoni tagħna, aħna nkun qed nuru l-kapijiet tal-gvernijiet u tal-istati li mhux sempliċiment qed nippuntaw is-swaba u nħeġġu lil ħaddieħor jagħmlu xi ħaġa, iżda ngħidu biċ-ċar illi rridu naraw u nixtiequ l-inizjattiva Eh, Tazza, żgħażagħ li din għandha jkollha suċċess aħna smajna lil ħafna nies jitkellmu lejla, iżda din tista' tagħmel suċċess biss jekk aħna bħala Ewropej nieħdu l-impenn u nagħmluha ċara illi lesti li nagħmlu minn kollox li sabiex iż żaza ikun jsibu jistaw jisibu xogħol ta' kwalità. Ġifieri ejja nagħmlu dan ċara da permezz tal-votazzjoni nagħmluha ċara l-istati membri. Tielet punt li nixtieq ħafna fuqu illejla U naħseb li inti, Signor President, Signor Komissarju, għanzi skużawni, e, fimtu dan il-punt, u illi aħna maħni ħanaqtaw qalbna dwar dan, minħabba li għamilna minn kollox sabiex nirqu dan il-pass illi ikunem rilax tal-finanzjament minn qabel u il-riżultati jistgħu jintlaħqu biss jekk ikollna proġetti ta' kwalità tajba aħna nixtiequ li jkollna ċertu riżultati. Ħanaħdmu flimkien mal-Kummissjoni fiħdan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali aħna nixtiequ illi ikunem hemm xi tip ta' riżultati wara l-impen politiku li aħna tnieħdu fl-imkien miegħek, Sinjura Kummissarju. Aħna ħadna impenn serju għal dan. Il-kelima tintalab sabiex tikkonkludi mill-President. Iva, aħna naħsbu illi għanna l-garanzija ta' zaza u għanna Fond Soċjali Ewropew dawn huma emmek sabiex nejnu li zaza jirġgħu jisibu xogħol u aħna rridu nibqgħu bajnejna miftuħin.